illi ma naħsibx illi ħajkun hemm xi eh, fixkil xi ostakli dwar l-elezzjoni ta' dawn il-kandidati. U għawek intemmu dibattitu naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri eh, dibattitu fuq eh, il-bananas. L-ewel net rakkomandazzjoni mis-senjura Bazani un-bat naddu Għadam biex naraw kol regolazzjonijiet ta' tariffi dwar dan, ġviri dwar il-regolazzjoni tal-Kunsill, kif ukoll għal-qbil fuq il-kummerċ tal-banana. U issa nistiden l-Sinjura eh, Banzani eh, għannom tal-Kumitat eh, tal-Kummerċ Internazzjonali. U issa naddi eh, il-kelma li l u għandek 6 minuti biex tamel dan. Grazie, President. <clears throat> Kollegi. Il-Parlament qed jiġi mitlub jitkellem fuq żewġ ftejmiet li ġew fermati ma l istati Uniti u ma' 11 il-pajjiż tal-Amerika Latina. U edin eh, jiftemu biex eh, jiftemu fuq eh, kwistjoni twila. L-Unjoni Ewropea eh, daħlet f'din il-kwistjoni taħt il-WTO u din hija suġġett delikat ħafna għax qed jitkellmu fuq il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni fil-kummerċ internazzjonali illi fil-fatt l-Ewropa kisret ehm, E, fl-importazzjoni tal-banani eh, fl-Unjoni Ewropea. Dana huwa mħabba sistema doppju li ġie applikat eh, mal-pajizi tal-ACP eh, meta nqablu ma' relazzjonijiet ma' pajizi oħrajn. Din is-sistema e permettit għal pajizi ACP jesportaw il-banana minn ma jħalsu dazju waqt li pajizi oħrajn kellhom iħalsu dazju. 166 euro għal kull tonnellata ta' banana. B'dan il-ftejn bista situazzjoni impoġġu apposta. L-ewwel net edin inżommu id-dritt tal-pajjiżi ACP illi huma fraġli għax qed jiżviluppaw biex e, ikomplu e, jimportaw fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma jħallu il-dazju. Waqt illi il-pajjiżi l-oħrajn li iffirmaw il-ftehim jistaw jesportaw banana fl-Unjoni Ewropea u id-dazju li se jħalsu se jkun dazju imnaqqas sal-2017 uh, gradualment. Eh, minn 166 eh, dan id dazju se jinżel għal 114 il-euro għal kull tonnellata. Bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' tirrispetta l-impenni li ħadet mal-WTO. U b'dan il-mod inkunu nistaw anki in poġuruhna fuq situazzjoni iktar kredibbli u waqt li qed nagħtu anki attenzjoni li dawn il-pajjiżi li huma qed jiżviluppaw huma fraġli tal-ACP għax f'dawn il-ftejmiet prevestu ukoll strumenti ġodda ta' appoġġ finanzjarju a favur ta' dawn il-pajjiżi Dawn l-istrumenti se jippermettu lil dawn il-pajjiżi illi jinvestu biex jagħmlu diversifikazzjoni tal-produzzjoni tagħhom u fl-istess ħin ikunu jistgħu b'dan il-mod isaħħu l-ekonomija. Dawn il-miżuri eh, 190 miljun ta' euro sal-2013. Jiena naħseb illi dawn il-ftejmit huma pozittivi, mhux biss għax qed iwaqfu situazzjoni kontroversjali u l-Unjoni Ewropea kienet qed irriskja li ikollha tħallas sanzjonijiet u anki minna l-oħra għal kredibilità internazzjonali, però fl-istess ħin ikunu qegħdin jippermettu li jagħmlu li naslu għas soluzzjoni eh, bilanċata u ta' min jirrispetta Eh, u fl-istess ħin edin eh, anki eh, nejnu lil dawn il-pajizi li huma qed jiżviluppaw li huma fraġli. Għal din ir-raġuni il-Parlament jipproponi illi jaċċetta u jifferma dawn il-ftejmiet, però jitlo fl-istess ħin lill-Kummissjoni impenn biex jagħmel evalwazzjoni serja tal-impatt ta' dawn il-ftejmiet sal-2020 Eh, impatt fuq il-pajizi eh, ACP u anki fuq il-produtturi tal-banana fl-Europa li eh, għandhom l-ekonomija bbażata fuq dan il-prodott. Ġifiri qed naħseb jiena fuq reġuni periferiċi. U dan din l-evalwazzjoni għandha ssir qabel ma jispiċċa il-perjodu tal- Eh, din lajnuna finanzjarja tal-ACP eh, nitlob impenn minnaħa tal-Komissjoni tal-Kunsel biex jagħmlu evalwazzjoni tal-impatt ta' dawn miżuri finanzjarja ta' għajnuna finanzjarju qabel ma jiskadu biex jekk ikun hemm bżonn inkunu nistgħu eh, nagħmlu intervenzjoni bi strumenti ieħor ta' appoġġ ta' għajnuna għal dawn il-pajjiżi biex ma inħallhomx waħedhom il dawn il-pajjiżi u biex ikunu nistgħu ngħinuhom ħalli intaffu il-konsekwenzi negattivi eh, ta' tul fis-seħ ta' dawn il eh, ftejmit eh, billi kunem korrezzjoni tal-prezzijiet tal-banana minn pajjiżi oħrajn u din il-kompetizzjoni li se tinħoloq fl-Unjoni Ewropea. Bla dubju bħalissa qed nirsolvu kwistjoni li ilha ħafna għaddejja. U fl-istess ħin qed naraw uh, anki eh, possibilità li noħorġu minn situazzjoni delikata u fl-istess ħin tajnuna għal dawn il-pajjiżi. Wara uh, wara diskussjoni twila ħafna li kellna fil-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u nittama illi din is-soluzzjoni eh, sessi pla poċ, specialment fil- Ehm, kontroll u fl-impenn li aħna nitolbu kemm lil kunsil kif ukoll il-Kummissjoni fuq dawn miżuri tal-appoġġ finanzjarju u anki eh, fuq l estensjoni estensjoni eh, ehm, jew deroga għal eh, futur. Grazzi ħafna, Sinjura Balzani. Grazie. Eh, signora Presidente, onorevole membri, eh, onorevole E, Balzani. E, grazie tanto per avermi creato l'opportunità. Grazie tal-li tajtni l-opportunità fisem il-Presidenza u l-Kunsil e biex nitkellem fuq dan is-suġġett sekk importanti anki minnaħa tal-kummerċ internazzjonali u bħala solidarieta għall-iżvilupp. Nittama li nkun nista nirrispondi għal-mistoqsijiet tal-Sinjura Moreira u nirrispondi anki għal tħassibu dubbi li ġew bsemmija mis sinjura Balsani. Jek ti permettu li san ikkompli bil-Ungeris. <clears throat> Il-Kunsel <clears throat> jifem illi il-produzzjoni tal-banana għanda importanza soċjali u ekonomika fir reġuni illi produċu l-banana fl-Unjoni Ewropea għax eh, ħafna nis eh, eh, għal ħafna nis hija l-uniku mezz ta' sosten. Għal daqstant hemm bżonn li 18-il xahar qabel l-iskadenza ta' dan il-ftehim. Din għalġeja din l-evalwazzjoni. Din l-evalwazzjoni hija mm, kompetenza tal-Kummissjoni u mhux tal-Kunsell Ema nittama li sur ċolos eh, se joħoda fideħ din il-kwistjoni. Biex nkunu nistaw waħna nwet u l-BAM, zemżon eh, nemendaw il-regolamenti tal-istrumenti esterni. Il-Kunsil et torbot fuq il-kooperazzjoni kostruttiva tal-Parlament Ewropew, biex inkunu nistaw insolvu kwistjonijiet istituzzjonali li qegħdin idewmu l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri importanti. Fuq fuq dak li għandu xaqsam mal-rizorsi eh, tal-miżuri ta' li jakkompanjaw il-banana, il-Kunsill eh, ħareġ abbozz ta' eh, regolament fil-ewwel qari u dan ir-regolament jiddefinixxi indikaturi u kriteri ċari per eżempju l-volum ta' kummerċ eh, tal-banana mal-Unjoni Ewropea, l-importanza tal-produzzjoni tal-banana fl-ekonomija tal-pajjiżi ACP u anki eh, l-iżvilupp ġenerali, l livell ta' iżvilupp ġenerali tal-pajjiż. Fu dan il-programm, il-Kommissjoni għamlet abbozz ta' programm fi 24 ta' settembru ta' sena li għaddiet u qed tipprova eh, tifissa miżuri agrikoli għal provinċi iktar periferiċi tal-Unjoni Ewropea. Fuq dak li xaqsam mal-ftejmiet kommerċali mal-Kolumbja, Peru u Amerika Ċentrali, kif ukoll fuq tariffi tal-banana li ġew negozjati mal-Kummissjoni fil-qafas ta' dawn il-ftejmiet, nixtieq ngħid il-Kunsill għadu ma eh, ħareġ opinjoni u ma nistax intikom pożizzjoni uffiċjali. Eh, l-Unjoni Ewropea għandha relazzjonijiet mal-komunità Indiana biex tilħaq ftejm reġjonali dawn negozjati però ġew sospiżi f'Ġunju tal-2008 għax il-pajjiżi Andjani ma jistawx ma setawx jaqblu fuq eh, l-anijiet u fuq sostanza tal-kapitlu fuq il-kummerċ. E negozjati mbagħad komplew f- xfjannar tal-2009 mal-Kolumbja u mal-Peru biex nkunu nistaw noħol uftejim multilaterali ta' kummerċieles. L-Ekwador sospindit il-parteċipazzjoni tagħha fl-Ulju tal-2009, però l-negozjati għadhom eh, baqaw għaddejjin mal-Peru mal-Kolombja. Il-Kommissjoni għalqet il tħaddidiet tagħha eh, ma' dawn iż-żewġ pajjiżi f'Marzu tal-2010 u membri oħrajn Eh, tal-komunità għandijana, e li inkludu anki l-Ekwador huma liberi li jitħlu f'dan il-ftejm. U l-Ekwador diġa eh, għaltinna li għandha intenzjoni tkompli. Jekk dawn it-taħdidiet jitkomplu mal-Ekwador, il-livell ta' ambizjonijiet fil-aċċess eh, tas-su għandhom jirriflettu il-livell ta' ambizjoni tal-impegni negozjati mal-Kolumbja u mal-Peru. Jiena nishtiqal da' dasta nitlob il-membri onorevoli illi japprovaw dawn il-ftejimiet u biex tivutaw eh, pozitivament għal eh, biex eh, nirtiraw il-tariffi fuq il-banana. Grazzi, signora Gori. Essa għaddu għastur ċolos, komissarju tal-agrikoltura. Grazie, Presidente. Grazzi, Signora Ministru, onorevoli deputati, onorevoli Balsani. Jiena kontent li l-aspetti principali fuq il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-banana ġew approvati minn ħata rapporter. Inti ippreżentajt il-kuntest ta' dawn negoziati. negozjati u anki il-firma tal-ftejm eh, aħna minna rizervi appoġġaw il-konklużjonijiet tar-rapporter. U veru illi dawn il ftejmitu ma importanti ħafna l banana u għalet għaliex u moċar u dawn il-ftejmiet se jgarantixxu il-nilħu l-paċi għal din is-suġġett ta' sekk kontroversjali. biex ikonna eh, produzzjoni u fornitura ta' banana stabli fil-futur. Nixtieri jitkellem fuq ċerti eh, punti li tqajmu mill-rapporter u mill-deputati oħrajn fuq eh, dan il-pakett. Fuq dak li għandu xasam ma l-appoċ għal produtturi tal-Unjoni Ewropea jiena nifem kemmu importanti r-rwol soċ-ekonomiku tal-produzzjoni ta' banana fir-reġuni involuti, eh, reġuni ultraperiferiċi u kienem eh, rapport eh, reċenti fuq il-reġim li ġi prezentat fl-2010 il komissjoni il komissjoni f'dan il-rapport eh, tispiega l-konsekwenzi tal-ftejm ta' Ginevra u li dawn ġew integrati fir-riforma tal-2006 biex inkunu nistaw niproteġġu il-produtturi tal-banana tal-Unjoni Ewropea. Il-budget ta' settur tal-banana ġi miżjut signifikativament u eh, anki hemm previżjoni ta' tnaqqis ta' tariffi skont kif ftemna. Il-Kummissjoni kienet disposta eh, segwi Eh, l-impatt ta' dawn il-ftejmiet fuq is-swieq u li tadotta l-miżuri li huma neċessarji biex taffi dawn l-effetti. Fuq dak li għandu x'jaqsam ma' tisħiħ tal-produtturi tal-banana ta' fis-settur, nerġa' ngħid illi miex kwistjoni biss ta' settur tal-banana, ma tinteressa il-setturi kollha tal-ikel. kif ukoll f'setturi oħrajn. U eh, bħalissa bir-riforma li ġejja tal cip il-Kommissjoni se tipprova tinsaħħaħ il- eh, il-produtturi u l-seta tagħhom ta' negozjazzjoni. Il-Kummissjoni wkoll ħolqot eh, grupp ta' livell oli għal katina ta' likel illi jistaw jagħmlu proposti eh, fil-fat erba kummissarji li huma membri ta' dan il-grupp ta' livell oli li għandhom roadmap u għandhom proposti li il-Komissjoni se tippreżenta fil-snin, fil-xur u fil-snin li ġejjin biex tipprova tagħti risposti għal din il-kwistjoni ta' trasparenza tal-katina tal-ikel u tal-seta ta' negozjat fuq il-kontest dana se jkun pozittiv għal produtturi tal-banani. Fuq dak li għandu xasam ma' distribuzzjoni ta' risorsi finanzjari fil-produzzjoni ta' settur fil-pajizi ACP, il-regolament attuali illi jifissa l-BAMs il eh, kien ġie approvat mill-Parlament fil-21 ta' Ottubru u hemm kondizzjonijiet xirqa ta' distribuzzjoni ta' dawn ir-riżorsi għal daqstant eh, il kriteri diġa jeżistu il-Komissjoni ħadmet f'kooperazzjoni biss eh, bil-qrib, mill-qrib mal-Parlament Ewropew u ntlaħa kompromess tajjeb fuq dan il-problema il-regolament li u ammirata għal dawn il-pajizi ACP ġi approvat mill-Parlament u jiddefinixxi kriteri ta' distribuzzjoni f'dawn il-pajizi beneficjari. Però jitlob ukoll evalwazzjoni fuq is ta' dawn il-pajjiżi 18 xahar qabel it-tmim tal-programm. Din l-evalwazzjoni se tippermettilna tippermettilna ngħidu jekk dawn il-miżuri u mhix tajbin, pozittivi u għakkem xizon ta' mizuri oħrajn. Fu l-impatt ta' pajjiżi li qed u fuq il-reġuni li jipproduċu banana sar 2020 jiena lest ehm, nagħmel din l-analiżi, però dina ta' fetwa ħafna pajjiżi li jipproduċu banani Uh, għal ħafna pajjiżi wkoll il-banana ikel bażiku imma eh, il-kwistjoni hija komplikata, mhux ftit, però jiena lest nibda studju bħal dan u nuża data li jiġu minn riċerki li ġa e, eh, twetqu internament u esternament. Fuq l-evalwazzjoni tal-effetti tal-BAM fuq il-pajizi ACP 18 il xar qabel it-tmim tal-programm. Fuq il-negozjati ta' eh, kummerċ ħieles mal-pajizi tal-Amerika Latina, b'mod partikolari l-Ekwador, ehm, hemm anki ftejmiet kommerċali mal-Kolumbja mal-Peru u dawn minnaħa teknik kieku uh, eh, intemmu u eh, dawn il-ftejmiet huma miftuħin ukoll għal pajjiżi oħrajn tal-komunità andina li jixtiequ jidħlu. L-Ekwador talbet uffiċjalment li terġa' tinnegozja u naturalment il-ftejm kommerċali u l-amministrazzjoni tal-Ekwador u l-Kommissjoni qegħdin jistudjaw l-possibilitajiet li jerġgħu jibdew in-negozjati u li jfittxu ftejm fuq kif għandhom jimxu. Dan huwa dak li nista' ngħid fuq il-kwistjonijiet ah, biex nirrispondi anke għal mistoqsijiet dawn huma it-tweġbi tiegħi. Grazzi, kummissarju. Issa bħala rapporter mill-Kumitat tal-Iżvilupp għandna s-sur Gerens għal 3 minuti. President, fost il-limitazzjoni tal-liġi internazjonali għam il-prinċipi ta' diskriminazzjoni. Illi f'teorija aħna ma nistawx niddiskutuh da, però fil-prassi hija kwistjoni differenti. L-ACP ma jħalsux eh, tariffi meta esportaw il-banana l-Unjoni Ewropea kien hemm ftehim fuq da. Dan huwa dritt li ġie akkwiżit. Huwa fatt. Il-pajjiżi non ACP li kienu qed iħallsu 166 euro pal kull tennellata dawn dawn it-tariffi sej se jitnaqsu sa 114 l-euro għal kull tonnellata. U din għed biddel situazzjoni f'dak li xosma kompetizzjoni Il-pajjiżi ACP kellhom protezzjoni iktar olja fil-passat u mhux se jkollhom fil-futur. Il-Kummissjoni għamlet dan fi fisem l-Unjoni Ewropea. U l-kwistjoni eh, il-mistoqsija hija jekk il-Kummissjoni se taċ forsi tagħmel soluzzjoni differenti Le, risposta ja, kiku adottat soluzzjoni differenti, kiku rifjutati tħolf dawn il-negozjati, il-kwistjoni kienet tiġi eh, risolvuta fil- ehm, fil-sistema eh, ta' soluzzjoni ta' tilwim fil-WTO u kienu jkunu kiku soluzzjonijiet kompletament differenti minn dawn għad diskutu fuqom il-lejla. Jiena, mux etnajt illi din hija l-aħjar soluzzjoni, però jiena rapporter anki fuq il-miżuri tal-banana, ta' post tal-banana li se nippreżentada u għandi kummenti x'namel. Il-budget għal-banana ġi miżjud kif għal anki il kummissarju jiena kontent b'dan il-fatt u dan japplika wkoll għal eh, mistoqsija li eh, saqsit Maria de Saez illi kienet imħasba bis-sitwazzjoni mal-produtturi ta' banana fil- territorji ta' eh, tal-oċean u u anki territori periferiċi. Fil-Kumitat eh, tal-Iżvilupp din il-tariffa tal-114 eh, euro miex l-aħħar, mhuwiex l-aħħar pass Eh, dawn it-tariffi għandhom jiġu mnaqsa ħafna iktar minn hekk forsi sa 75 euro. Għal stant il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni f'dan il-każ ifisser eh, e eh, li ridu dejjem inniżlu u din hija ħaġa li tħassibna. Barra minn hekk fond dak li għandu bams li se nitkellem fuqhom biktar dettal għada fil-ħodu, jina naħseb illi l-Parlament kien ta' suċċess u nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju. Eh, ehm, Il-Parlament introduċa innovazzjonijiet, eh, reviżjoni, analiżi ta' impatt 18 xahar qabel ma jala il-programm u bekk inkunu nistgħu nħarsu daqsxejn iktar lemm mill-2013 għax naħseb li fl-2013 aħna nixtiequ illi eh, naslu għatmim tal-problemi fi settur tal-banana. Issa il-kelima fi il-gruppi l ewwel kellim Fisem il-PP, il-Sinjura Andrikjeni, Krenje eh, għal zewġ minuti. Fisem il-grupp EPP jina nħeġġeġ il-Parlament Ewropew biex japprova dan il-ftejim importanti. Aħna nemnu li dan se jifaċilipa jifaċilita negozjati u jati imbotatura għan litra ta' negozjati mal-pajizi Mercosur fuq dan il ftejem Aħna nilqaw il-xejra ġenerali ta' liberalizzazzjoni ta' kummerċ tal-bananas. Anki fuq dak għandu xaqsam mal-ftejn ta' WTO kif ukoll ma' dawk bilaterali mal-Amerika ċentrali u mal-pajjiżi tal-Andeani u nittamaw anki mal-pajjiżi tal-Merkosur. Il-possibilità ta' soluzzjoni u jina nirringrazzja l-rapporter hija bilanċata speċjalment peress li aħna ħadna konsiderazzjoni l-interessi tal-pajjiżi ACP kif ukoll tal-produtturi ta' banana lokali. Jiena konvinta illi waqt li aħna u lejn liberazzjoni ikbar għal banana irridu nizguraw illi man neħux neqirdux industri u settori li kienu importanti ħafna eh, eh, għal fl-Unjoni Ewropea bħal il-Gżejjer Kanarji, Guadalupe, Madeira u pajjiżi oħrajn u Gżejjer oħrajn. Nittama l-Kummissjoni tieħu dawn tħassib f'konsiderazzjoni u, u tagħti appoġġ għal dawn il-produtturi domestiċi. U ekkem ikun hemm bżonn tieħu passi oħrajn anki biex tiżgura illi barra mill-tendenza ta' liberalizzazzjoni ta' banana il-produtturi domestiċi jistaw jibqaw fissu u jkomplu l-attività kommerċali tagħhom. Opportunità eh, biex jagħmlu dan se tkun Eh, f'waqt id-diskussjoni fuq il-perspettivi finanzjari li jmissu. Grazzi. Essa fesem il-grupp SD għanna l-sur Tirolian. eh, pero mhuwiex prezenti. Allora se naqbżu l-sur Tirolian u naddu għal kellim li li miss mill-soċjalisti, is-sur Arsenis. Eh, għal żewġ minuti. Aħna kolla nafu xinija Republika tal-Banana u xi tfisser dell-espressjoni. il pajizi fejn il-produtturi gbar ta' banana jappoġġaw l-amil tal-gvernijiet mod partikolari jekk il-gvernijiet iridu u il- ehm, <clears throat> regoli bażiċi tal-demokrazija f'kas ta' kudetà aħna nafhom dawn is-sistemi. Però f'dawn il-pajjiżi l-banana għadhom qed jiġu prodotti, l-ambjent qed jiġi distrutt bħala riżultat ta' dan il-foresti U s-situazzjoni e, hija terribli. Però fl-istess ħin aħna nikonsumaw perċentwali kbira ta' banana. Mono, il-monokultura hija kwestjoni oħra diffiċli. Il-miżuri biex wieħed jappoġġa il-produzzjoni tal-banana huma importanti ħafna għal dawn il-pajjiżi. Spiss dawn huma pajjiżi eh, foqra u għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. L-Unjoni Ewropea hija l-ikbar eh, suq ta' importazzjoni tal-banana fid-dinja u aħna eh, natu profit kbir eh, lil dawn il-din l-industrija. il din l industrija għal daqstant huwa loġiku illi l-kumpaniji l-kbar jixtiequ eh, iżommuh dan is-suq Ewropew. Però aħna għandna l-liġijiet u l-Kummissjoni trid tiżgura li din il dawn il-liġijiet jiġu eh, implementati mwettqa u il-Kummissjoni trid tiżgura wkoll li dawn il-kumpaniji kbar ma jabbużawx mill-pożizzjoni tagħhom fuq is-suq Ewropew billi jiffurmaw kartelli Eh, u li dina tkun kontra umbat l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Eh, issa fisem il-ħodor, signora Grez għal-minuta. Aħna hawnhekk nitkellmu fuq l-approvazzjoni tal-ftejmiet tal-kummerċ fil-banana. Aħna se nivutaw kontra dawn il-ftejmiet, dawn il-ftejmiet jipromovu l-liberalizzazzjoni tas-suq tal-banana, però fil-fatt jisaħħu e il-pożizzjoni dominanti tal-multinazzjonali Amerikani li diġa' jikkontrollaw iktar mit 80% tas-suq tal-banana fid-dinja. Għal daqstant aħna ek napoġaw dawn il-ftejmiet sen se morru kontra l-interessi tal-pajizi ACP u kontra l-Ekwador e, u jispiċaw il-produtturi zzar li sejbatu minn din is-sitwazzjoni. Hemm bżonn innam riforma radikali tal- regoli tal-kummerċ internazzjonali biex eh, niproteġġu is-sovranità tal-ikel u nizguraw eh, eh, il-produzzjoni eh, għal eh, kulħadd. Jiena nixtiequ l-Kummissjoni ta' eh, tappoġġa il-pajjiżi ACP. Il-miżuri mhumiex suffiċenti, il-Kummissjoni mhux biżejt li tagħmel studju ta' impatt f'dawn il-ftejmiet għandha tamen emendi tal-leġislazzjoni biex tkun tista' verament tipproteġi l-produtturi żgħar. Issa fisem il-gwi NGL is-sur Oaraw għal minuta ta' nofs. Grazzi, President. President, jiena ma naħsibx li dawn il-ftejmiet huma mossa pozittiva. Aħna qed naraw li l produtturi żgħar tal-banana fil-pajjiżi ACP Eh, qed jiġu sforzati eh, f'dawn il-ftejmiet eh, f'Ġeniva u anki f'dawn il-negozjati li qed nitkellmu fuqhom illum. Dawn il-ftejmiet u dawn il-negozjati qed jiġu imposti mid-WTO u veru illi id-destin tal-produtturi iż żgħar fil-pajjiżi ACP u fil-reġuni ultraperiferiċi mhumiex importanti ħafna meta wieħed eh, eh, eh, jaħseb fuq l-interessi kbar li jidħlu fiha qed nitkellmu fuq il-multinazzjonali mm. E riforma ta' suq tal-banana u riforma ta' suq ta' zokkor e, fil-żewġ każijiet rajna l-istess moviment. Moviment lejn suq globali kbir <clears throat> illi e, qed jimxi mingħajr ħnina u jakas il-vulnerabli u dawk li huma żgħar, il-miżuri tal-Kummissjoni mhux se jkunu suffiċenti biex ikunu jistgħu jipprevjenu suffiċentement biex jagħti bizzejiet eh, għajxin għal dawn il-produtturi. Eh, il-pajjiżi tal-ICP li huma l-iktar foqra tad-dinja eh, ma jistawx jiżviluppaw grazzi għal dawn il-miżuri. Aħna qed jgħidulna nivutaw dawn il-ftejmiet biex nikkompletaw dawn il-negozjati jekk jintintwera l-istess urġenza meta niġu għal protezzjoni tal-ambjent, eh, drittijiet tal- ħaddima l-ambjent, l-ilma, tkun ħafna iktar xirqa eh, u ħana nkunu ħafna iktar eh, lesti eh, nifirmaw. Grazzi, issa fisem l-EFD Campbell Bannerman, President. Din il-banana hija arma ta' gwerra. Kienem gwerra ta' 60 sena u tilfniha din il- eh, din il-gwerra. U l-Unjoni Ewropea kellha tħallas suppost multa ta' 300 miljun euro. U għaliex għax il-protezzjoni Eh, edha fl-Unjoni Ewropea biex tipproteġġi l-kolonji Franċiżi. U din il-banana li jiena eh, xtrajt eh, illum fi supermarket ta' Brussell hija illegali ma tirrispettax il-regoli tal-Unjoni Ewropea fuq dak li għandu x'qasam mat-tul ma' kemm hija wiesa x'qed jiġri Din il-protezzjoni kollha b'dawn il-regoli daqshekk stupidi l-Unjoni Ewropea qed tiġġennen jew <laughs> kif jgħidu l-Ingliżi it has gone bananas. Grazzi. Issa fisem il-non allineati, Signora Stassen. Grazzi, Signora President, għal snin l-Unjoni Ewropea kienet et eh, timxi lejn eh, politika ta' protezzjoni anke fis settur tal-banana. L-idea kienet biex eh, inżommu il-pajizi tal-ACP barra mit tariffi u dawn il-flus qed imorru għal eh, reġuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tieħu gost tajt li hija a favur tal-liġi internazzjonali tal-kummerċ ħieles u dejjem tagħti lezzjoni tal-oħrajn, però malli tkun kwistjoni tal-Unjoni Ewropea eh, nagħlqu għajnejna. Dana biex nizguraw illi l-industrija mhux protetta tal-banana f'dawn il-pajjiżi eh, tiġi protetta. Il-ċittadin Ewropew qed iħallas miljuni eh, kull sena. Hemm bżonn din il-politika nabbandonaw u l-Unjoni Ewropea eh, tieqaf li tagħmel sussidi f'din l-industrija antiekonomika. Issa Essur Mato Adrover għal żewġ minuti u nofs. Grazzi President. Is-sur Campbell jiena żgur li dik il-banana li jorejtinna mhux ġejja mill-Kanari, mill-Gżejjer Kanari. E, e, hija ħaġa tajba li nitkellmu fuq il-banana. E, hija ħaġa tajba għax huwa importanti li wieħed jerġa' jgħid li aħna senatu protezzjoni lil produtturi tal-banana tal-komunità, specialment dawk tal-Kanarje, u il-ftajim fuq il-kommerċ tal-banana miex miex ħahbar tajba l-produtturi tal-komunità u l ftejmit li qed niddiskutu llum għandhom aspetti li mhumiex eh, sodisfaċenti għal 100%. Jiena nifhem li din il-proposta tiġi mill-Kumitat tal-Kommerċ Internazzjonali għandu approċċ kompletament differenti minn tiegħi u jiena nilqa il-partijiet pożittivi ta' din ir-riżoluzzjoni. Naturalment wara dawn is-snin kollha ta' diskussjonijiet mad-WTO hija ħaġa tajba li fl-aħħar nistgħu ikonna da xejta tranquillità f'din is-settur li għandha bżonn ta' stabilità u sigurtà fil-futur. Il-produtturi tal-banana fil-pajjiżi ultraperiferiċi għandhom diffikultajiet kbar biex jipproduċu dawn il-banana. Jipproduċu banan ta' kwalità eccellenti, però ma jistawx jikompetu eh, ma banana li jiġu minn ċerti pajjiżi terzi, meta niġu għal spejjeż tal xol mm, tal- ta' ħafna affarijiet oħra. u eh, importanti li najdu illi dawn il-ftejmiet edha timxi kontra għal Eh, produtturi tal-komunità. E, anki dina il-tnaqis eh, ta' tariffa minn 166 sa' 114 għal eh, Ekwatur, Ekwador, din hija ħaġa inkredibbli għax fl-2006 kummissarju aħna għamilna riforma tal-Pozej u ma nistawx najdu illi fl-2006 konna għedin prevedu li dawn it-tarifi se jinżlu ma konniex nkunu ma konniex ma konniex nafu ma stajniex ikunu nafu fl-2006 illi dawn it-tariffi se jinżlu. Imħabba dawn il-ftejmiet ta' kummerċieles mal-pajjiżi tal-Amerika Latina. U importanti kif qed taraw illi naġġornaw dan l-approċċ għal dazi 176 eh, kien diġà kien diġà tariffa baxxa il-produtturi tal-komunità mhux qed jitolbu ħaffariet li mhumiex ġustifikati. Aħna għandna dritt għandna dmir li nipproteġġu il-produtturi tal-banana. Grazzi. Would you, would you please be so kind, Mr. Tajea, to take the earphones? Grazie, Hafna. Il-kellim li jmiss, grazie. Inti tlabt il-kelma bil-blue card. Jekk hija keġdijaj bidek, please. Jekk joġbok imma bil-karta blue, tkun tista' titkellem issa. Mela lura l-catch di inti. Mela, il-kellim li miss Katrin Stala minuta waħda. Grazzi, Signora President Nishtin nikkonċentra fuq il-banana tal-kummerċ ħieles. Eh, f'daw il-pajizi il-banana importanti 200 miljun ġew diretti għall-esportazzjoni tal-banana minn daw il-pajizi afrikani ta' interessu kif daw in-nies li huma fis-settur kunu trattati, speċjalment minn korporazzjonijiet multinazzjonali. U għalhekk il-kummerċieles fil-banana huwa importanti speċjalment għall produtturi żgħar huma trattament ukoll tal-ħaddiema f'das settur. L-Iskozja il-banana hija l-iktar frotta eh, preferita U allura importanti li jkollna l-ola standard, l ora livell tal-banana. Jiena ninkoraġixxi lill kollegi biex jixtru biss banana li ġejja mill-kummerċ ħieles u jikonvinċu l-supermarkets, etc. biex jikun smaw din it-tip ta' banana. Grazzi ħafna. Grazzi u issa jmess Is-sur Lavija għal minuta u nofs. Grazzi President. I daw li ftemijiet ġeneralment nikonkluduhom u mbagħad isiru jkunu detrimentali għal produtturi minħabba dawn it-taxxi inqas u issa ħajkolna tnaqqis iktar għal banana li tiġi mill-Amerika Latina. Daw enu biex jonqsu konflitt li ilhom 20 ta' snin u għet ipoġġu l-ħaddiema f'da settur f'pożizzjoni diffiċli flimkien ma daw dal-projbizzjoniet tal-pajjiżi tal-ACP u dawn il-miżuri il-periklu li nfixklu l kompetitività tal-produtturi Ewropej. U allura hemm bżonn eh, ta' ta' garanzija kif saret eh, għal finanzjament li produtturi tagħna permezz tal-programm Poseidon ma jieħux eh, kont ta' dawn eh, il-ftejmi tal-lura nasib ikun taħtieġa li tolbu l-Kunsil biex jirrifletti fuq il-ħtieġa li nuru r-riżorsi neċessarju l-istrumenti biex bekk għandna nkunu nistgħu nilqgħu ħtiġijiet finanzjarji li għandhom produtturi Ewropej u intejbu l sejtu tagħhom u fl-istess ħin neħħu xi ħsara tkun sarit permezz eh, ta' raġuni eh, tal-riżultati ta' daw iftajmit. Naħseb tajjeb li nħassu li riżorsi kull sena biex ikopru ħtiġijiet tal-produtturi tal-banana permezz mhux biss permezz ta' flus imma għandna bżonn biex għanna bżon iktar affarijiet oħra biex inwaqfu minn dan it-fixkil tal-produtturi. Grazzi, President wara snin ta' konflitti bejn l-Unjoni Ewropea u i produtturi tal-banana fl-Amerika eh, tisfel issanna eh, ftejim dwar dan il-kummerċ tal-banana u dan huwa żvilupp importanti l qudiem għax tajjeb illi inkunu nafu eh, eżatt fej qegħdin f'dak li għandu xaqsam ma' l-iftejn bejn l-Unjoni Ewropea u il-produtturi ma ma nix nitilfu eh, <coughs> il-problemi li għandhom dawn il-produtturi li ġejn mill-Amerika Latina u mill-pajjiż tal-ACP. Idu nagħmlu studju tal-impatt kif meħtieġ mill-Parlament Ewropew għajnuna finanzjarja tajba imma na nippermettu allokazzjoni budgetarja bejn sezzjonijiet tal-budget. Ma rridux naraw eh, fondi li jimxu minn sezzjoni għal oħra. Se jkun il-fond ta' Zvilupp jew xi fond ieħor bħal dak agrikolu. Dak kemm il-darba diskutejnieh l-Unjoni Ewropea tit tara responsabiltajiet tagħha eh, mal-reġjuni l-iktar periferiċi kif ukoll mal-pajjiżi tal-ACP. Il-ftehim u mossa tajba, inkontenta bih imma jina xsibni fuq il-negozjati il-G20 irridu jaraw xinu ma dan negozjati li jishtuq illi sal-2012 daw negozjati jintemmu rridu naraw jekk dawn il-wedjiet isirux azzjoni. il ftajim dwar il-kummerċ tal-banana jkun parti mill-negozjati ġenerali u konklużjonijiet u għallu rekkider. Grazzi. U issa s-sur minuta waħda. xieġi matilu aħna konna eh, kif qed jgħid is-semmiħ eh, naħdmu fuq il-banana u issa eh, l-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq in-naħal u issa qed nitkellmu fuq il-banana. Għandna diversi kwistjonijiet dwar il-produtturi tal-banana. għanna tħassib kol fuq l impat fuq l-ambjent speċjalment fuq l-Unjoni Ewropea, naħseb dan huwa punt importanti li niddiskutu għax ir-responsabilità primarja ta' kull korp jew pajjiż jew Unjoni hija li fl-ewwel ħaġa tieħu ħsieb il-produtturi tagħha stess. U mbagħad inkunu nistgħu eh, noħorġu idejna eh, bħala ħbiberija lejn pajjiżi oħra. Ma nix allura eh, niddiskriminaw kif għamilna per eżempju ma' sezzjoni ta' ċanga, specialment mill-kostituenza tijaj. Rridu naraw allura li nieħdu ħsieb il-produtturi tagħna, grazzi ħafna. U issa nibdew is-sistema ta' dijaj. Issu ġitera għal minuta waħda. Grazzi ħafna, Signora President. Onorevoli membri, jina kif diġant għalf f'din il-kamra, u ħan ripeti il-reġjun l-iktar periferiku minn dak li ġejjin manna lebda objezzjoni għal dawn il-ftejimiet kummerċali li saru u id dikrazzjoni ta' Ġenevra. Aħna konna nafu li jemnu għasta ftejim li kienu inevitabli ma li nixtieq ngħidu għal if dawn il dejjem ikun hemm min jirbaħ u min jitlef u naħseb il-reġuni ultra periferiċi huma l-iktar huma l-iktar eh, dejjem li jintilfu. Ġa previa esta situação e que, nesem nessa medida, já produtturx. Dan immaġinajna li ħajkun hemm dawn il-konsegwenzi u nafu li dak li ħadna kontiju fil-2006 kienet tariffa kull tal-kull tunnella ta' u set nitkelmu għal 148 li ħat inżel għal 114 l-euro għal kull tunnellata li għanna bżon hija mekkanizmu għal kumpens. Grazzi. Minuta għal keċ u issa is-Sur Ferrera għandu l-opportunità. Grazzi li qed nagħmlu huwa li qed niftħu l-bibien tal-Unjoni Ewropea għal għal kumpaniji ġiganteski. Dan il-ftajim se jkollu eh, konsegwenzi ħżiena għal produtturi żgħar il-Portugal, Spanja, Greċja, Ċipru, Franza li fl-2007 kienu qed jagħtu 60,000 tunnellata ta' banana da se jintlaqtu ħażin U f'dan il ftajim li qed jagħmlu huwa li eh, jeddet il-sopravvivenza l ħajja ta' daw il-produtturi. U nispera li l-Kummissjoni ħadet eh, nota tal-impatt tal-produtturi Ewropej dal-ftejn mux se jibdel il-budget li sar fl-2006 dak tal-Poseidon il-produtturi tagħna se jintlaqtu l konsegwent bħala konsegwenza ta', ta daw iftejjimiet, il-produtturi tagħna se jibatu ħafna. Min se jerfa' responsabilità? Dawk li iffirmaw dan il-ftejim għandhom jerfaw responsabilità tagħhom. U ħadd mu qed jitkellem fuq il-tħassib ta' tagħhom grazzi. Kollegi, keċdijaj, tippermettilkom minuta waħda biss, qed tajt il-President. Minuta biss eżis kollegi ippruvaw tiġrux ħafna, qed tajt il-President, għax tamiluwa diffikulta ħafna għall-interpreti, dejjem qed tajt il-President. U issa il-Kummissarju li għandek il-kelma, Kummissarju. Għanna biżejjed żmien u allura tkellmu kif suppost. Grazzi ħan itkellem mill-ewwel fuq xi punti li tqajmu. L-ewwel is-semmiet ir-reżoluzzjoni ta' konflitt illi jista jgħin għal dan il-ftejim multilaterali, għal ftejimit bilaterali li negozjajna ma' pajizi fl-Amerika tisfel dinja situazzjoni differenti. Għax hawnhekk l-Unjoni Ewropea eh, kienet fuq quddiem eh, fuq il-pożizzjoni tagħha li ħadet. Umbat kien hemm rimarki dwar il-multinazzjonali u kumpaniji kbar illi se jibbenefikaw eh, f'dawn il-pajjiżi tal-ACP. Ovvjament l-Unjoni Ewropea ma tistax tieħu deċiżjonijiet minn flok il-gvernijiet tal-ACP aħna eh, tajnijom pakket u hemm ħafna xista jisib dak il-pakket finanzjarju jekk jintuża sew. Umba dwar il-żoni ultraperiferiċi. Dan il-reġjuni minn fejn toħroġ il-banana fl-Unjoni Ewropea eh, nista nassigurakom u nurikom il-figuri fl-2006 eh, barra il-pakket tal-possej għand il-figuri għawnek aħna għamilna tnaqqis minn 176 għal 138 fl-2009 u tajna l-lok eh, għal titjib ma konniex nafu xħajkun l-eżitu tan. Aħna permettejna l-fat li din it-tariffa tista' tinżel għal 279 kull tunnella ta' dan li permettajna għal 240 miljon fil-pakket tal-possej u zidna 20 miljon kull sena biex nantiċipaw u biex niffaċċjaw l-impatt possibli u għalek l-pakket possej fl-2006 kien ferm iktar mill kien meħtieġ biex niffaċċjaw di situazzjoni. Fl-2006 rajna li fl-istudju tal-impatt. U għalhekk jiena kont qed nitkellem fuq il-kwistjoni tal-kumpens. Aħna qed nieħdu kont ta' tħassib ieħor, aħna lesti li nwettqu dal-analiżi u ħan niddiskutu ir-regolament tal-possej magħkom u nistgħu niġu lura qudiemkom b'xi proposti għall kumpens. Imma ħafna miħtiġiet ta' kumpens diġà ġew kopertu nista' nipprova dan permezz tal-istatistika u l-figura li għandna. Aħna dan niddiskutejnieh. u diskutajni ma' istati membri, mux sempliciment għamilna dikrazzjoni dvojta Jitkellimtu fuq il-prokoll fuq il-produtturi żgħar li joħorġu minn daw ir-reġjuni ultraperiferiċi, il-produtturi żgħar huma l-iktar għandhom bżonn protezzjoni, imma huwa importanti li l-flus tal-posta jintużaw biex jgħinu produtturi żgħar, imma dan mhux dejjem ikun il-każ U naħseb li meta nerġgħu niddiskutu l-postej għandna naħsbu fuq eh, eh, reviżjoni ta' sistema biex nassiguraw li l-flus fil-fatt jintużaw għal ristrutturar f'dan is-settur. Jekk dan il-fdawn il-flus illi diġà għandna fil-postej u kumpens ieħor potenzjali jintuża verament biex ngħinu fir-ristrutturazzjoni, allura f'xi snin oħra nistgħu insibu soluzzjoni għal daw il-produtturi żgħar tal-banana. U jina lest li nikkonsidra ċerti xi għażliet oħra dwar titjib fil-ġestjoni ta' daw il-flus. Nixtieq inwieġa is sur Campbell illi għandu idea opinjoni differenti il-produtturi ultraperiferiċi huma eh, koll dawk li ħalsu taxxa u ċittadini Ewropej u jinnaħseb illi huwa normali illi għandna nappoġġjawhom u allura dawn il-miżuri huma ġustifikati. Dwar il-banana li inti urejt il-fuq jien naħseb illi di ma taqbilx mar-regoli, kieku ma jaqbilx mar-regoli, kieku minti mhux se tixtrija Allura dal qed nitkellem fuq it-tul il-ħxuna tal-banana di hija skont lill-livelli Ewropej. Allura naħseb li jiena eh, wieġibt il-punti prinċipali li semmew nixtieq ngħid bħala konklużjoni illi meta niġu għad diskussjoni dwar il-possej jina eh, miftuħ biex jina lest li naraw il-figuri u naraw jekk il-sistema ta' kumpens bħalissa iġ bizzejet u jekk hemm bżonn iktar kumpens biex twieġa pal dawn dan it Imma kif intqal mir-rapporter dan huwa ftehim illi veru jgħinna bħafna modi biex insibu tmiem għal dal-konflitt li ilu għaddej ġmielu. Grazzi u issa Sinjura Kiri fisem il-Kunsil. Għandek il-kelma. Grazzi, President, Sinjura President, Sinjura Rapporter, Sinjuri, Onorevoli Membri, Kummissarju. Grazzi il kummissarju ta' tweġibiet tiegħu għal ħafna tħassib u mistoqsijiet illi tqajmu ħan niġi lura għal xi mistoqsijiet u tħassib jien stess. Xi ħut tkellmu dwar il-pajjiżi tal-ACP u kumpens ġdid mekanizmu ġdid il-program il tal-BAM u eżatt hija mal dan il-an biex jgħin il-produtturi qed nitkellmu fuq 190 miljun euro kull sena. Għax, il-phasing out ta' tariffi huma ta' pis speċjali fuq dal-pajjiżi tal-ACP. Issa xiġri jekk it-tariffi jaqgħu ferm iżjed jekk ikun hemm il-liberalizzazzjoni tibqa' għaddejja qed nitkellmu fuq il-ftehim ta' Ġinevra issa u l-Parlament u l-Kunsill se jkollhom dritt li juru l-opinjoni tagħhom dwar jekk iridux iktar ftehimiet ma' pajjiżi oħra u jew kummerċ ma' daw il-pajjiż siv dak li għandu s-samma l-banana. Sinjuri, jien naħseb illi issa qed ninġibu fit-tmiem nuqqas taqbil kummerċjali li jilu għarmajn 15-il sena u dan il-ftehim ħajrinforza l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu xaqsam mal-WTO u waqt ir-round ta' Doha ta' negozjati. issemmew u koll solidarieta fost tħass ma pajizi liktar foqra dawn għanna nżomuhom fil-program tana imma Dan il ftejim dwar il-kummerċ tal-banana u li it-tneħħija tal-regolament huma wkoll importanti u għalhekk għanna opinjoni differenti u għet u jina għet nissuġerilkom bil-qawwa biex intom taqblu ma dan il ftejim Grazzi. U issa lura r-rapporter u għal-membru parlamentari Ewropew is-Sinjura Balzani. Grazzi President, eżis kollegi. Jidir li dan id-din id-diskussjoni kienet interessanti ħafna u għanda bħala parti għanda ħafna tħassib u mistoqsijiet li diġa issemmew u li l-Kummissjoni wieġbet Nixtieq insemmi b'enfasi fatt importanti li xi kultant jidir li li qegħdin ninsew. Dawn il-ftejjimiet f'dawn il-permessa tal ftejmijiet aħna qegħdin nattwaw impenn importanti tal-Unjoni Ewropea u f'dak għandu semma l wto Dawn huma ftejimiet li permezz tagħhom l-Unjoni tkun qed tipprova b'mod sħiħ issib soluzzjoni għal problema ma' pajjiżi importanti li sabet ruħa fihom f'dak li għandu x'jaqsam ma' f'dak li għandu x'aqsam ma' produtturi tal-banana, produzzjoni tal-banana u dawn din hija kwistjoni li li nsewwu affarijiet. U allura dan huwa ftehim li jisib soluzzjoni għal tensjonijiet u nuqqas ta' ftejimiet anka kwistjoni ta' eh, preġudizzi ma' pajjiżi terzi. U qed nippruvaw noħolqu bilanċ. U kif edna, anka aħna ktibna fi riżoluzzjoni eh, b'attenzjoni kbira ma' dawk il-pajjiżi li jedin eh, f'diffikultà f'dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp. Issa dal-Parlament se jaġixxi wkoll bħala e, grupp ta' e, ta' sorveljanza. U importanti wkoll li ikollna din il-valutazzjoni tal-impatt aħna marbutin, e, impenjajna ruħna u kontenta kemm il-Konsillu u l-Komissjoni nimpenjaw ruħna li ma nitilfux ma nitilfu qatt is-sitwazzjoni u kif tkun xejra kif tkun sejra. Il-posej il daħal f'din ir-riżoluzzjoni bħala punt delikat. Anka dan qiegħed taħt kontroll minħabba il-prev il-pakket finanzjarju li huwa kontenut fil-posej kif ukoll il-ħtiġijiet li għandhom iż-żoni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea. Allura aħna li ħanoqogħdu attenti wkoll dwar kif se jiġu affettwati il-produtturi tal-banana fil fil-żoni ultraperiferiċi. Umbat, punt importanti li semma li naħdmu fuq it-trasparenza f'din il-katina agroalimentari mhux għall produtturi biss, imma hemm distribuzzjoni tal-banana fl-intern tal-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu fil-supervizjoni tal-ftejjimiet kif ukoll miżuri ta' akkompanjament finanzjarju, naraw kif qed jaħdem il-pakkett moti mill-posej, anka nużaw eh, strutturi u nwessaw anka s-supervizjoni f'dak li għandu x'jasam ma' distribuzzjoni biex bekkum bat naraw x'inhu il-prezz eh, finali li jas meta din il-frotta tasal għand il-konsumatur. Iġfri, irrit ikun hemm dan il-bilanċ kollu dawn l-affarijiet kollha mill-bidu sal-axħar b'mod neċessarju għandhom joħorġu mid definizzjoni ta' fiex qegħdin bħalissa, definizzjoni tal-konklużjoni ta' dawn il-kontroversi kollha, l-Unjoni Ewropea hija marbuta flimkien mal-Istati Uniti u mal-Amerika mal-pajjiżi tal-Amerika l-isfel għandna bżonn l-approvazzjoni ta' dawn il-ftejmiet, il għaliex dawn il-ftejmiet żgur ħajkunu punt ta' tluq importanti ħafna bħala strument, dan hu strument importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mas-suq tal-banana anka f'dak li u dan jaffetwa wkoll punti importanti oħra f'dak li għandu x'jaqsam mal-konsumaturi biex għandna nkunu trasparenti fil-katina tal-ikel sam il-produzzjoni sakemm tasal sakemm il-produzzjoni tasal għand il-konsumatur. Allura għandna bżonn din il bażi solida f'dak li għandu xaqsam ukoll kif kellna x'naqsmu mad-WTO. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa għanna rakkomandazzjoni proposta mill-Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u dik nivvotaw